Bitte nehmen Sie Platz. Jekk ħuddu postkom. Ich di għam 7. Juli unterbrochen. Mela, nista niddekjara din is-sessjoni li għadġurnat ruħa fi 7 ta' Lulju eh, reġat bdiet. Komplet. Fl-24 ta' wissu kollegi fi ċentru tal-Italja kienem terremot serju ħafna. Kien hemm ħafna ħsara għal iktar minn sebgħin irħula u ċerti komunitajiet ġew meqruda totalment. Aħna lkoll. Rajna l-istampi minn Pescara del Tronto u oħrajn l-irħula ta' madwarhom bħala matriċe u kien hemm iktar minn 3000 persuni illi mill-nar sfaw minn ajr. Eh, saqaf fuq rasom u sabu ruhom bil-munselli eh, ta' ġebel din issa hija l-esistenza tagħhom u għalhekk fisem il-Parlament Ewropew nixtieq tassow ngħid u napprezza eh, kemm napprezza l-ħidma tal-forzi tal-armata, tal-pulizija, tat-tifi tan-nar, daw kollha illi għenu li dawn in-nies illi kienu se jitilfu ħajjithom u taw l-ewwel għajnuna medika kif ukoll protezzjoni. L-Unjoni Ewropea ovvjament tixtieq turi solidarjetà sħiħa tagħha mal-vittmi ta' terremot illi kawża ħafna ħsara materjali lill-irħula. Imma din il ħsara mhuwiex biss lill patrimonju Taljan imma l-patrimonju ta' l-Ewropa u anki jekk il-ħsara materjali fl-aħħar mill-aħħar inneħħuha, imma il-sim il-qalb se jkompli il-skejjel, il-knejjes nistgħu nerġgħu nibnuhom imma il-sim il-qalb imħabba dawk li tilfu l-ħajja tagħhom mhix ħaġa li se ninsowha u għalhekk nuru solidarjetà man nazzjon Taljan u issa nixtieq nirrispetta mument ta' skiet. Grazzi.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 Mela il-minuti ġew adottati. Tiftakru il-koll.